l punt fuq l agenda prezentazzjoni fil-qosor tar-rapport eh, ta' Sur Arbor fuq eh, naraw kif nistgħu niżguraw servizzi eh, sostenibbli fl-Ewropa. Thank you very much indeed, Mr. President. Um, it's particularly appropriate that Uwa adattat ħafna li senjura Relding edha għawnek t-rapprezenta kommissjoni l ma rapporti għaj u għaffukat fuq il-proposta li għetna għamel li ġiet izviluppata f'daw l-aħħar snin ma' servizzi tagħha. U hija proposta importanti ħafna li għanda possibiltajiet gbar u koll għall-ekonomija Ewropea kollha kemmi. Nasab l-ewwel messaġġ li qed nipprova ngħaddi llum huwa li nirringrazzja l-ewwel net lill-Kummissjoni s-servizzi tagħha għal mod kif mexxew dan kollu, però naħseb li din l-inizjattiva trid tkun iktar magħrufa trid toħroġ mill-Direttorat eh, Ġenerali għas-Soċjetà għax importanza kbira ħafna b'mod partikolari f'dan iż-żmien ta' diffikultà ekonomika. U x'inhu mela din l-inizjattiva? Il-kwestjoni, President, hija li l-awtoritajiet pubbliċi fl-Unjoni Ewropea jonfqu ammont kbar ta' flus pubbliċi biex jixtru prodotti u servizzi. Huwa stmat illi 1800 biljun euro jinnefqu f'xi Repubbliku kull sena u kemm minn dan qiegħed fil-fatt jinsnefaq fl-investigazzjoni, riċerka u l-inkoraġġament ta' żvilupp ta' soluzzjonijiet ġodda għall sfidi l-kbar illi qegħdin jiffaċċjaw is-soċjetà kuljum, servizz aħjar tas-saħħa, trasport aħjar, bini li juża l-enerġija b'mod effiċenti. Ir-riċerka inqas ir-riċerka inqas mi wieħed fil-mija ta' dan il-budget kollu. U pers li għanna għan partikolari fit trattat ta' Lisbona biex nżidu il-nefqa tagħna ta' riċerka għal 3% hawnhekk għandna potenzjal kbir għax huwa hawnhekk illi kwistjoni kollha tal-akwist pubbliku eh, titħol għandna qegħdin infittxu. Awtoritajiet pubbliċi fukati fuq ir-riċerka sabiex jaħdmu It-fit ma' kumpaniji innovattivi gbar, żgħar anki SMEs mod partikolari li jistgħu jibbenefikaw minn dan biex jilħu dawn il rekwiżiti Aħna nixtiequ li dawn il-konsumaturi intelligenti jahzbu fil-futur u jahzbu koll soluzzjonijiet li għalli sadom ma jeżistux u biex dana ikun, li jkun jistgħu jiżviluppati permezz ta' eh, fondi pubbliċi. U dawn is-soluzzjonijiet mbagħad naħduhom għal passi ħor il-qoddim lejn il-viabilità ta' prodotti jew servizzi li mbagħad jista' jiġi mniedi. Il-benefiċċju ta' dan mod partikolari għal kumpaniji iż-żar huma kbar għaliex dan l-appoġġ kummerċjali ħajkun importanti ħafna għal dik il-kumpanija. Aħna diġà naraw l-esperjenza fejn dan l-affarijiet ġa seħħu meta kumpanija kalla daqxejn appoġġ, daqxejn għajnuna fir-riċerka, imbagħad eh, komplit toħroġ b'servizzi prodotti ġodda. Issa t-tieni punt il-Lead Market Initiative, aħna unak għadin nħarsu lej l-autoritajiet pubbliċi biex imexxuna f'numru ta' oqsma ewlenin ta' teknoloġija dak li għandu xasama t ta' klima u trasport. Għalhekk hemm politika iva li ħirġa bil-mod il-mod imma għandna bżonn iktar taħriġ iżjed ta' prassi tajba għandna bżonn iktar ta' informazzjoni dwar din il-proposta. U tqassim ta' informazzjoni għalhekk nittamel il-Kommissarju u l kollex ta' Kommissarju eh, jappoġġa din l-inizjattiva u juri illi eh, qed jappoġġa. Jekk tippermettili fl-aħħar eh, kommenti u tini forsi ftit ħin Zejjed għax dan huwa wkoll point of order, nixtieq ngħid li din il-Kamra vojta hawnhekk li hemm żewġ opinjonijiet f'dana ir-rapport. Is-Sur Satilas mill u Sinjura oħra ta' kumenta differenti ma jistawx huma jippreżentawhom illum li ħassra x'huma kellhom eh, suġġerimenti validi ħafna nixtieq ukoll nirringrazzja lil kull min Mela, biex nikkonkludi, din hija soluzzjoni illi kulħadd ħajirbaħ minna is-soċjetà, ċittadini, l-awtoritajiet pubbliċi, n-negozji, eh, l-innovaturi u l-ekonomija Ewropea. U dak, President, u għalhekk huwa għalfejn daqshekk importanti. Għax maħna qed inħarsu lejn l-awtoritajiet pubbliċi biex ikomplu jinvestu f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika. Għalhekk huwa iktar importanti llum minn meta bdejt infassal dan ir-rapport iċ-ċurilu. Grazzi. Merci infiniment. Grazie ħafna l-Sur Harber, naddu għal-Kommissjoni. President, jina naqbel perfettament għalix il-xirri pubbliku prekommerċjali għandu rwol doppju. Itejjeb il-kwalità tas servizzi pubbliċi u jagħti opportunitajiet ġodda biex l-industrija tieħu rwol mexxej fil-swieq internazzjonali. Għalhekk dan huwa huma flus li ħajntnafqu b'mod tajjeb bas partikolari f'dan iż-żmien ta' kriżi ma taħna irridu ngħinu l industrija tagħna biex teġa' eh, tpoġġi fil-prattika ir-riżultati tar-riċerka u tuża mill-aħjar mod possibbli soluzzjonijiet teknoloġiċi u l-innovazzjoni. Jiena kontenta ħafna li rapporter Sur Harbe flimkien mal-Kummissjoni appoġġa dak illi ilu pjana għal ħafna żmien. Imma differenza bejn li wieħed ikun qed jaħseb f'xi ħaġa u li wieħed ipoġġiha fil-prattika, għalhekk jiena nittama illi rapport tal-Parlament jixpruna din l-azzjoni u jgħin il-politika ta' innovazzjoni u riċerka tagħna. U ikkun hemm iżed domanda anki għal prodotti innovattivi fl-Ewropa dan jista' jagħmel differenza kollha, speċjalment għal l-SMEs. U għalek fil-fat li jina nilqa din l-inizjattiva nishtiq nifraħ ukoll koll s-Sur għax għaxxol li għamel. X'passi konkreti oħra nistgħu nieħdu issa bħala tweġiba immedjata għal rekomendazzjonijiet konkreti li nsibu fir-rapport jiena nista' nikkonferma li l-Kummissjoni ħadd tkun qiegħda tappoġġazzjonijiet biex tippromuovi ehm, taqsim ta' skambju ta' esperjenza eh, li nżidu l-kuxjenza u li jkun hemm ċentri għal l-akwist pubbliku fl-istati membri biex eh, nirrekomandaw prodott eh, servizza ta' akkus pubbliku prekommerċjali. Ħajkun hemm ukoll il-Kummissjoni ħat appoġġa li jkun hemm il-programmi partikolari li jkun hemm netwerks tal-awtoritajiet pubbliċi fuq din il-kwistjoni tal-akkwist pubbliku prekommerċjali. Fil-futur eh, medju u fit-tul ta' żmien rrid ikun hemm ukoll pjanijiet strateġiċi għall-investiment pubbliku u naħseb li pakketti tal-kupru jafu jkunu punta tluq tajjeb ħafna minn tal-Kommissjoni nixtieq nisħaq li ħajkun hemm komunikazzjoni maħsuba l-bidu ta' Marzu ta' din is-sena fejn jiena ħan nipproponi strateġija aktar b'saħħitha għar-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea għalhekk il eh, l-akkwist pubbliku prekommerċjali ħajkun qiegħed f'dan ir-rapport ukoll ċertu stati membri tiġabdew eh, jesperimentaw dwar l-akkus pubbliku pre-kommerċjali, anke kien hemm proġetti pilota, aħna nittamaw naraw iżjed minn daw il-proġetti pilota fix-xhur li ġejjin. U nistieden ukoll il-membri tal-kumitat u l-membri ta' dan il-parlament biex imorru f'pajjiżhom u jitkellmu mal-ministri tagħhom u jitkellmu mal-municipalitajiet dwar dan ix-xiri pubbliku. Huwa biss fl-imkien ma' qudin fl-imkien li nistgħu nagħmlu differenza li grazzi ħafna tal-li tittuna daqqatit. Grazzi ħafna, Senjura Kommissarju. U eh, l-aħħar parlamentari li għanna unnek. Eh, f'din il-kamra nivutaw fuq dan eh, fil-jum li ġejjin għadanna s-seduta minn disa sal senar mill tlieta sa seba u kif ukoll imbagħad flaxija dossiers qegħdin fuq l-intranet jiena naġġorna s-seduta.